il-proġett isir realtà u jena naħseb li um, issanna kompromess minħabba il-Presidenza Belġana. Grazzi ħafna. Issa nistgħu nagħlqu dan id-dibattitu u il-votazzjoni ħasseħ f'nofsinhar illum f'nofsinhar. Uh, the next item on the agenda is the oral question to the Commission on the crisis in the EU livestock. Mela, issa se naddu għal ehm, punt li jmiss il-kriżi fis-settur tal-bejem tal-Unjoni Ewropea u għalhekk l-ewwel qabel kollox sendur um, ehm, lejn l-awturi ta' din il-mistoqsija orali imma ħaġa tajba wkoll jekk forsi l-Kummissjoni tkun lesta li tisma' dawn l-awturi. Għalhekk l-ewwel persuna fuq il-lista tiegħi is-Sinjura Heranzes Garcia għal żewġ minuti. Jekk jogħġbok. Iva, Sinjura President, nixtieq nirringrazzja lill-Kummissarju tal-li għat jattendi dal-ħodu u eh, tal-li u għadaqsek sensittiv għal dak li għandxaqsam għanda din l-inizjattiva tal-parlament dan huwa settur importanti ħafna, settur li huwa pjuttost vulnerabli għal krizi li jattaffetwa il-bidja Ewropea għax eh, hemm ħafna żbilanċi fil-katina tal-ikel, hemm ħafna spejjeż u eh, kien hemm tkattir fil- prezzijiet tal-fuel u kol ta' zejt u eh, għalek diffiċli li wieħed jinvesti f'dawn l-irtsiet u l-Kummissjoni daqt se tressa eh, komunikazzjoni fuq ir-riforma tal-PAK għalhekk wasal iż-żmien li eh, nuru s-solidarjetà tagħna lil dan is-settur u l-bdiewa ta' kemm f'pajjiżi kif ukoll fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea il-kriżi ta' li kell din gravat sitwazzjoni li il ħafna gravi daqshekk hemm ħafna artijiet li ġew abbandonati hemm iktar artijiet li qed jiġu abbandonati u dil-ħaġa m'għandix isseħħ speċjalment żieda fit-talba dinjija. hija u eh, għal riformi rimis nixtieq nkun naf eh, xi miżuri qed tippjana l-Kummissjoni sabiex timplementa hawnhekk eh, dan is-settur tal-bejjem speċifiku ħafna ġifieri Kummissjoni inti x'għandek x'maħħok xi miżuri fuq is-su x'inhuma dawn il-miżuri il-bidja intensiva li tikkonforma mal istandards ambjentali m'għandix tiġi kastigata, regoli komuni għandhom japplikaw, speċjalment għal dak li xaqsam mal-alf u rrit ikun hemm liberalizzazzjoni wkoll tal t eżistenti nixtieq ngħid li jiena nala il-fatt jiena vera nifraħ il-fatt li l-mozzjoni għal-riżoluzzjoni semmi tjur u l-laħam tal- majjal għax eh, jista' jkun hemm xi miżuri li jistgħu jgħinu s-sitwazzjoni għal dawn is-setturi. Il-kellim li jmiss, grazzi ħafna Sinjura President jiena nilqalfat li din il-kwistjoni qed tiġi diskussa llum, naħseb eh, id-diskussjoni qed issef waqtu. U jiena naħseb li iva dan is-settur qed jgħaddi minn diffikultajiet minħabba żieda fl-ispejjeż u hemm ħafna importazzjonijiet minn pajjiżi terzi u hemm ħafna kwistjonijiet li kontribwixxu għal zida fil-prezz tal-alf. Issa, kemm hemm ħafna nixfa fl-Awstralja jew inkella xi kundizzjonijiet ambjentali li jaffettwaw dan is-settur, jiena naħseb li l-Kummissjoni għandha bżonn tagħmel iktar dwar il-ħsat tal-proteini. Aħna nserħu wis fuq il-pajjiżi terzi rridu nibdew nkabru l-affarijiet aħna stess. Is-sitwazzjoni attwali li aħna niġu eh, sforzati li nimportaw ħafna mill-alf tagħna u jiena vera nemmen li il-proċess ta' approvazzjoni ta' GMOs ġodda dan il-proċess qed idum wis u l-alf eh, għalek u l-ħtiġal dan l-alf jirrikwedi iktar ħeffa. U eh, jekk li se jkun hemm żieda fil-prezzijiet se jkun hemm ħafna volatilità u nuqqas ta' ċertezza l perjodu twil ta' żmien u nix insemmi wkoll kif din sitwazzjoni qed taffetwa s-settur tat-tjur il-bdiewa hawnhekk ta' din l-industrija qed iħossu l-effetti tal-kriżi l-ispejjeż qed jiżdiedu u Eh, nixtieq nitlob lill-Kummissjoni sabiex tagħmel monitoraġġ ta' sitwazzjoni tuża l-għodot kollha dispozizjoni dispożizzjoni tagħha u għandha bżonn tagħmel tajjeb minn din is-sitwazzjoni. U eh, dawk li jipproduċu it-tjur, il-laħam tal majjal eccetera, dawn qed jitilfu ħafna flus u hemm ħafna żoni li qed ibatu minħabba dawn kwistjonijiet li semmejt. Imma il-konsumatur huwa dak li fl-aħħar mill-aħħar se kollu jħallas il-prezz qares. Għax inti trid timporta dan l-alf bil-problemi kollha marbut ma dan e, tibta ikel u se jkollna problema bil-provvista tal-ikel fl-Ewropa u għalhekk irridu nsolvu il-kwistjoni malar kemm jista' jkun. Grazzi ħafna, Signor Garcia Perez. Grazzi ħafna. Iva, grazzi Signora President, Kommissarju. Iva, il-liħ ta' dan il-settur u marbut mod dirett mm, mal-prezz ta' l-alf u deċizjonijiet għal dawk li manifotiraw l-alf għal dan il-settur tal-bejem u diffiċli u għad isir iktar diffiċli il-settur tal-laħam li Eh, l-iktar qed jiġi fatwat huwa s-settur ta' laħam tal-majjal u 50% eh, tal-ispejjeż kollha mal-produzzjoni juru eh, kemm huwa diffiċli li dawn il-produtturi jagħmlu l-liħ kien hemm żieda fil-prezzijiet ta' ċerejali minħabba spekulazzjoni fis-settur u dan m'għandu xejn jaqsam mas-settur innifsu ġifieri aħna rridu niġildu kontra l-spekulazzjoni permezz ta' politika li tħeġġeġ li ikun hemm ħażniet eh, strateġiċi aħna vera nilqaw eh, il-miżuri li għandhom x'jaqsmu mas-suq ta' ċerreali l-Kummissjoni għandha bżonn tintervjeni hawnhekk u eh, U rridu namlu xaġa simili kif għamilna fl-1994 u design u rridu innaqsu l-ispejjeż ukoll għax żieda fl-ispejjeż eh, jista' jkollha impatt fuq il-prezzijiet tal-ikel li rridu aħna nħeġġu il-produtturu li u għanna nifokaw aħna fuq it-talba l-Kommissjoni iva taf ħafna dwar din il brema ma rridu naraw aħna miżuri konkreti u eh, rrid ikun hemm għoddod differenti eh, fuq is-suq li huma flessibbli, rridu aħna niġġieldu kontra l-ispekulazzjoni, rridu nħeġġu wkoll il-kompetitività ta' dan is-settur u rridu nsaħħu wkoll kemm dan għandu peace fis-suq u rrid ukoll nissuġġerixxi li eh, innaħku l-sussidji fuq l-esportazzjoni u il-Kummissjon aħna rajna li f'dawn l-aħħar xhur rajna naqis fil-prezzijiet u um, il-bdiewa iħallsu ħafna inqas meta dan inqabluh mal-medja ta' dawn l-aħħar ħames snin u rridu eh, nużaw ukoll lodot li diġà għandna dispożizzjoni tagħna. Sa nixtieq ndur lill-Kummissarju eh, sabiex iwieġeb għal dawn il-kummenti. Grazzi. Jiena se naqsam it-tweġiba tiegħi f'żewġ partijiet għaliex eh, il-problemi ta' dan is-settur tal-bejjem huwa huma marbuti marbutin mal-ċereali, eh, u hemm bżonn li jkollna wkoll dispożizzjonijiet għal trobbja tal-annimali infissa l-Kummissjoni qiegħda segwi b'attenzjoni s-suq ta' ċerejali u riperkussjonijiet li din is-sitwazzjoni għandha fuq min irrabbi l-annimali nuqqas ta' disponibilità wkoll anki fil-baħar l-iswed għalhekk qed naraw illi il-prezzijiet lew sa anki 200 euro kull tonnellata. Il-volatilità tal-prezzijiet kienet kbira imma għalla volja hemm prezzijiet iktar baxxi mir-rekords li aħna lħaqna fl-2008 anki id-differenza bejn l-euro u d-dollaru jagħmel li l-Ewropeja ħafna inqas eh, kompetittiva fuq livell dinji minkejja deficit li hemm fil-Russja fl-Ukrajina il- il-ħsat ta' ċereali u normali u l stoks issa reġaw eh, edin kif suppost ikunu fl-Unjoni Ewropea l-produzzjoni ta' ċereali hija ta' madwar 276 eh, eh, miljon tonnellata u dan ifisser li hemm 60 miljon tonnellata żejda meta mqabbla ma l-ammont li hemm bżonn fir-realtà. 5.6 miljon 5.6 miljon tonnellata ta' ċereali eh, illi eh, qed jiġu riservati wkoll għal programm tal-2011 għal dawk illi huma l-iktar fqar mbagħad din il-kwantità wkoll se timbih fis-suq intern id-deċiżjoni diġà ttieħdet u l-prodott se jitpoġġa fis-suq eh, minn tmiem dan ix-xahar. rajna li s-situazzjoni fis-suq eh, rilassat ftit tibet ftit wara li l-Kummissjoni ħabret din il-miżura fil konsil ebda miżura ta' urġenza fir-rigward tal-situazzjoni eh, tal-suq ta' ċereali ma tkun iġġustifikata għaliex m'hemmx problema ta' eh, ta' ħażna il-pris, skużawni il-prezz huwa oli imma mhux minħabba il-fatt li hemm nuqqas jew hemm skarsezza Il-Komissjoni edha segwi l-izvilup ta' dawn eh, ta' swi anki fil-suq ta' trabbija u il-produzzjoni ta' dak li huma eh, eh, majali majjali u anki tjur fil-qasam ta' tjur il-prezzijiet huma ħafna ola mill-medja fuq meta ta' żmien twila medja, skużawni. Il- laħam tal-majjal u l-prezz tiegħu eh, naqsu naqas xi ftit u l-kummissjon bejn ġunju u għawissu tal-2010 l-esportazzjoni tal-laħam tal-majjal żdiedet fil-mija u l-esportazzjonijiet tat-tjur żdiedet b'21% meta mqabbla mal-istess perjodu s-sena li għaddiet minn kejja dawn il-problemi fil-prezzijiet il-produtturi tal-laħam tal-majjal u tat-tjur xorta waħda nixilhom jesportaw il-prodotti tagħhom. Il-Kummissjoni se tkompli segwi l-iżviluppi fis-swieq u eh, e kif aħna nħossu li hemm bżonn se nużaw il-mezzi li għandna dispożizzjoni tagħna biex nintervjenu fis-suq għaliex għas settur ta' trobbja tal-annimali hemm żewġ miżuri li aħna nistgħu inħadmu jew eh, eh, li jsiru interventi fuq l-esportazzjoni eh, meta wieħed iqis li l-prezz dinji huwa iktar qoli memx għalfejn illi aħna nagħtu suvvenzjonijiet għall-esportazzjoni il-problemi ta' esportazzjoni jistgħu jinqalaw u jista' jkun hemm ukoll noqqas ta' kompetitività meta wieħed jiftakar li hemm differenzi fil eh, bejn id-dollaru u l-euro. Imma ma jiġux il-problema mhux ġejjin propju mis-settur propju tal-trobija tal-annimali. Naraw is-sitwazzjoni kif eh, tkun u jekk se jkun hemm eh, eċċess fissu fissu Ewropew aħna nistgħu nitkellmu mbagħad dwar l-istokkijiet privati u għalhekk il-miżura tal ħazna privata mhijiex justifikata imma aħna se għajnejna fuq issu un mbagħad naraw jekk ikun hemm il-possibilità li din il-miżura tintuża mbagħad dwar il-volatilità tal-prezzijiet din hija kwistjoni li aħna se nindirizzawha fir-riforma tal-politika agrikola komuni fl-2013 fejn aħna qed naħsbu li nipproponu mekkaniżmi ġodda il-volatilità tal-tħul ukoll tal-bdewa mbagħad il-kwistjoni ta' trasparenza wkoll aħna qed nindirizzawha bħalissa mal-Kummissarju eh, biex eh, naraw kif nistaw forsi eh, niċċaraw iktar is-sitwazzjoni. Dawn huma dawn kienu tweġibiet li jiena xtaqt nagħti, grazzi ħafna. Grazie ħafna kummissarju, issa nistgħu naddu dibattitu tagħna nix nerġa' fakar il-kollegi li jżommu mal-ħin allokat jekk le se nkunu taħt pressjoni hekk kif narbu l-ħin għall-votazzjonijiet għalhekk mm, daw qabel kollox fissem il-gruppi politiki s sur dajs għal minuti għan nofs fissem il-grupp PPE. Grazie ħafna. Grazie ħafna, Senjora President, Kummissarju, kollegi. Ir-riżoluzzjoni tal-lum ta' kontribuzzjoni biex ikunem orientament aħjar tal-politiki li għandhom xjaqsmu ma' settur tal-bejjem nixtieq nirringrazzja l-kollegi tiegħi għal din l-inizjattiva li ħadu l-għan li mhux li nkatru il-protezzjonizmu jew inkella li nwaqfu li jkun hemm sistema tas-suq eh, l-għan hawnhekk huwa li konna kondizzjonijiet aħjar fuq is-suq eh, tal-bejjem ħalli bekk is-sigurtà tal-ikel għal mm, biljunu nofs mm, persuna li din is-sigurtà tista tiġi aċċertata fil-futur ukoll ma nistgħux aħna nsibu ruħna f'sitwazzjoni fejn ikun hemm iktar regolamentazzjoni li l-bdiewa fl-Ewropa tjaħdu wiċċhom magħha u per eżempju għanna standards tal banessiri tal-annimali, standards tal-iġene, eccetera, eccetera. U eh, dan joħloq zbilanċ għalhekk nixtieq nirringrazzja l-kollegi kollha li votaw favur dir-reżoluzzjoni u fil-futur meta nitkellmu dwar l-importazzjoni tal-prodotti agrikoli l-standards ambientali u ta' protezzjoni tal-ambjent għandhom jiġu mħarsa. Aħna l-lest li nappoġġa kummissarju imma rridu naċċertaw li l-istess standards japplikaw għall-importazzjonijiet. Grazzi ħafna is-sur De Castro għas-soċjalisti minuta nofs. Grazzi ħafna. Eżis eh, kommissarju, kollegi, għawn edin għawnek l-lum sabiex netolbu l-kommissjoni eh, timplementa ehm, mizuri għassu li huma flessibli sabiex dan is-settur jista' jifaċċa l-kriżi u qed nistenna għahna li fil-proposta l-Kummissjoni daqs tippreżenti fuq l-istrumenti ta' dan is-suq jista' jkun hemm proposti sabiex wieħed jillimita li jkun hemm iktar volatilità fil-prezzijiet għas-settur kollu kamu u ħafna azzjonijiet li aħna nistgħu nużaw sabiex aħna nagħtu sinjal tajjeb u ċar lill-produtturi u għandna bżonn aħna nirrevetu li li hemm irridu nistudjaw il-proibizjoni li hemm għal l-użu tal-prodotti mill-annimali li ma jixtarrux u irrid e, imma dan din il-proibizzjoni iva għandha bżonn tot biss għall-annimali li jixtarru mhux għall-oħrajn u rridu li jkun hemm proibizzjoni differenti rridu nagħtu eh, possibiltajiet eh, għal eh, dan it-tip ta' annimali. Fisem l-għaldi Sur Albert u Iva Din industrija importanti ħafna u tagħti eh, li fl-eluf eh, ta' produtturi fl-Unjoni Ewropea u jikkontribwixxu ħafna l żoni rurali tal-Unjoni Ewropea. Din l-industrija importanti ħafna għall-Ewropa u għall-Irlanda aħna nsabu fir-raba porsa dak li għandu x'aqsam għall-esportazzjoni lejn il-pija tad-dinja u l-żieda fil-prezzijiet qed iżidu l-problemi u eh, aħna se ħafna problemi fil-settur ta' ċerreali u nixtieq nitkellem dwar tliet punti l-ħtieġa li l-Kummissjoni tuża miżuri li huma effiċjenti u flessibbli ħalli bekk tista' tiġilet kontra l-volatilità tal-prezzijiet irridu nagħlqu diskrepanza li hemm bejn il-prezzijiet li jħallsu l-konsumaturi u l-produtturi u li u il-Kummissjoni għandha bżonn tappoġġa dan is-settur speċjalment f'dawk il-żoni l-inqas favorevoli u l-Kummissjoni għandha bżonn tifoka fuq il-vulnerabilità xarti ta' xi setturi partikolari kif ukoll l-ispess ta' produzzjoni li rridu jħallsu dawn il- bdewa u jirridu eh, naqsu kol problemi għal dawn il-bdewa u l-produtturi dawn jikonformaw ma' ħafna regolamenti għadak li nxaqsa ma' kwalità tal s u sigurta l-ambjent il-benessri tal-annimali u s-saħħa tal-annimali u bekk dawn mandomx eh, man nex aħna għam fi pozizjoni zvantaġġata fid-dawl tal kompetizuri li jiġu minn barra l-Unjoni Ewropea. L-Komissjoni għandha bżonn taċċetta l-azzjonijiet tagħha ma tikkompromettix il-bdiewa Ewropea għax e, il-Komissjoni għandha bżonn tappoġġa dan is-settur anka fil-futur ukoll. Grazzi ħafna. Is-Sur Bove għal-minuta. Signora President, Sur Kommissarju, bħal fl-2007 l-prezzijiet ta' ċereali qegħdin jolew u eh, l-prezzijiet ta' produzzjoni għal-raħala qegħdin jiżdiedu ħafna. Il-dħul tar-raħala qed jisparixxi. Aħna qed nistennew illi il- il-krizi se teqret ir-raħala fl-Ewropa l-konsumaturi ħalsu madwar 17 euro għal biċċa laħam supermarkets imma il-raħala jirċivu biss 3 euro kull kilo. Aħna konna adottajna rapport fuq it-tħul tal-raħala u aħna eh, stedinna l-Kommissjoni biex tamil proibizzjoni fuq beħ eh, bi prezzijiet iktar baxxi Aħna għadna li l-Kommissjoni u koll twaqaf l-spekulazzjoni fuq is-swi u li kontrolla l-industrija tal-proċessar tal-laħam. Aħna eh, rridu natuwa miktar l bdejwa tana sabiex ikun hemm miktar viżibilità għal dan is-settur u nżommu għajnejna fuq l-ispejjeż fil-riforma tal-kap hemm bżonn li nagħtu tweġibi ċari l bdiewa għaliex il-kredibilità tagħna eh, hija eh, eh, tiġi sugrata. Aħna jien qed nħu li qed nitkellmu dwar is-settur tal- uh, tal-bejjem għax is-sitwazzjoni għakera jiena nixtieq nirreferi għal punt 15 tal riżoluzzjoni ġifir benesseri tal-annimali u l-standards tal-benesseri dawn iridu jkunu osservati, iridu jkunu standards forsi iktar oljin jiena naqbel u nappoġġa li jkun hemm benessri tal-annimali li jkun imħares fil- eh, fejn jitrabbew il-bejjem, però rridu nżommu f'moħħna wkoll l-ispejjeż, l-ispejjeż li jridu jagħmlu tajja għalihom ir-raħala u mbagħad hemm kompetizzjoni li hija slejali aħna nimportaw eh, prodotti tal-laħam minn pajjiżi terzi pajjiżi illi ma jridu jirrispettaw ebda standards ta' benessri tal-annimali u din hija xi ħaġa li trid tinbidel. Aħna rridu li jkun hemm standards ta' benessri tal-annimali fl-Ewropa ma dan jridu jkunu rispettati mill-importaturi kollha u mill-pajjiżi terzi li jridu jesportaw il-prodotti tagħhom fis-swieq tagħna. Is-sur ħarek għal-minuta. Signora President, Sur Kommissarju, irridu nitalmu mill dak li qed jiġri bħalissa aħna irridu nieqfu b'din il-liberalizzazzjoni tas-swieq kompletament sabiex eh, naraw illi eh, il-bejjem jaqla madwar 7-800 euro fix xar fil-waqt li ieħor igawdi minn fuq darhom l-importazzjoni abbużiva trid tieqa u rridu nieqfu wkoll li nidħlu eh, fiftejmiet ta' importazzjoni illi eh, ilna ma jaqblunna xejn. Hemm bżonn li konna l-kuraġġ li nħarsu l-agrikoltura fl-Ewropa u eh, naraw eh, u ma nħallux il-destin eh, tal bdiwa tagħna u tar-raħala tagħna fidejn il-WTO. Hemm bżonn illi konna prezzijiet bażiċi illi ħarsu it-tħul tal-bdiewa tagħna hemm bżonn illi nieħdu azzjoni biex inwaqfu l-ispekulazzjoni fuq iċ-ċereali, sur Kummissarju, hemm bżonn urġenti, hemm affarijiet korroħ li qegħdin jiġru fil-kampanja tagħna u din hija xi ħaġa li għandna nistħu minnha bħala proġett Ewropew. Għannom tal-li Grazie, Signora President, kollegi il-volatilità tal prezzijiet ta' ċereali qed ikollha eh, riperkussjonijiet korroħ fuq il-trobbija tal-annimali u anki fuq il-konsumaturi minħabba il-dizastri naturali li seħħu dan l-axħar l-esportazzjoni ta' ċereali qed tiġi blokkata mill-Italja u minħabba il- Ix-xita li għamlet da sajf anki il ċerejali il-produzzjoni ta' ċerejali naqset ukoll il-produttori ta' ċerejali ed għadhom qed jistennew il-prezzijiet jiżdiedu, qed jistennew ukoll biex eh, igawdu minn xogħolhom minħabba wkoll il-bidla fil-klima wkoll imbidlu il-prezzijiet ta' ċerjali li jużaw jintużaw bħala alf għall-annimali. Jiena nħossi li l-Kummissjoni għandha bil-fors tieħu eh, eh, tagħmel intervent biex eh, tindirizza l-problema tal-volatilità tal-prezzijiet fis-suq permezz ta' interventi fis-suq permezz tal-PAK bżonn li tieqa fl-ispekulazzjoni f'dan il-qasam biex tħares l-attività tal-bdiewa tar-raħala u tigarantixxi lill konsumatur prodotti ġenwini ta' kwalità u prezzijiet raġonevoli. Um, Is-Sinjura Dodds għal minuta u nofs. Grazzi, Signora President, Kommissarju, kollegi, jina nishti illi din il-mozzjoni aħna nappoġġawa dal-ħodu għalli xuwa ċar għal dawk fosna li jiġu minn konstituenzi fil-kampanja illi il-pozizjoni eh, li għeddin fija bħalissa ħafna raħala hija waħda insostenibli din mhix xi ħaġa li aħna qegħdin nesaġerawha imma jekk aħna ma nindirizzawx il-problemi li eh, eh, huma identifikati fil-mozzjoni aħna se jkollna iktar niddependu fuq eh, l-importazzjoni pajjiżi bħal ċina u l-Istati Uniti jifmu kemm importanti li jkollna sigurtà fil-provista tal-ikel u għaldaqstant qegħdin ikomplu jagħtu dejjem iktar appoġġ lill-agrikoltura. Fl-Irlanda ta' fuq il-prezz tal- ehm, Eh, tal-ċanga huwa ħafna iktar baxx mill-prezz tal-produzzjoni. Peress li rekwiziti dejjem jiżdiedu l-istandards jolem mela allura ħafna bdewa se joħorġu minn din l-industrija jabbandunaw l-art, naqsu l-ekonomija, eh, l-attività ekonomika fiż żoni rurali u din se toħloq problema għalhekk hemm bżonn li narfu kemm importanti li jkun hemm sigurtà fil-provista tal-li kellu l-valur ta' xogħol li jagħmlu l-bdieba madwar l-Ewropa. Barra minn hekk il-diskussjonijiet kummerċjali li qed isiru mal-blok tal-pajjiżi Mercosur se jkollhom impatt negattiv fuq l-industrija Is-settur tal-bejjem għandu ħafna piżijiet u ħafna inċertezza minħabba li reġaw infetħu dawn id-diskussjonijiet. Il-Kummissjoni qiegħda tkompli bin-negozjati eh, minkejja eh, dak li jgħid il-Kommissarju, il-produtturi fl-Irlanda ta' fuq iħossu li dawn id-diskussjonijiet se jkollhom biss impatt negattiv fuqhom il-kol għal kellima individwali issa is-sur Nikolesku għal minuta u nofs. Irridu najdu illi huma il- konsumaturi u mhux il-raħala li huma l-vittmi tas suġġett li qed niddiskutu llum il-prezzijiet ovvjament eh, huma eh, influenzati mill-prezzijiet tal-alf u l-prezzijiet ukoll tal-produzzjoni. Eh, li wieħed jolli il-prezzijiet tal-beħi ħaġa possibbli u raħala m'għandhomx id-dħul li għandhom bżonn u l-konsumaturi jbatu għal dan kollu fl-istess ħin. Marġni ta' liħ eh, eh, fil-qasam ta' distribuzzjoni Sfortunatament qed naraw li hemm ukoll kriżi ekonomika li qed tolqot il-kulħadd il-ċittadini naqsilhom naqsetilhom is-setta tax-xiri tagħhom u l-raħala se jkollhom diffikultà biex iħallsu jixtru l-alf għall-annimali tagħhom eh, matul ix-xitwa u dan se jkompli eh, itawwal il-kriżi biex aħna nżommu il-prezzijiet fuq livell raġonevoli hemm bżonn li nilliberaw l-istokkijiet ta' intervent President. Jina naqbel ma dak li qalu il-kollegi li saħqu illum li hemm bżonn li kunem eh, ġi uh, prodotti modifikati ġenetikament sabiex eh, ikunu nistaw nalfu il-bejjem fix xitwa. E, diskussjoni li qed ikonna llum huma marbut mill-qrib mar-riforma tal PAK. Aħna bżonna li konna PAK qawwija finanzjata sew mill-fondi ta' eh, svilupp strutturali biex aħna nappoġġaw is-suq. Grazzi ħafna. Is-Sur Kapola Santos għal minuta. Grazzi ħafna, Signora President, Sur Kommissarju, kollegi. Naħseb illi il-koll nafu x-difikultajiet qed jiffaċċaw il-raħala u s-settur tal-bejjem, ta' trobja tal-bejjem fl-Ewropa, b'mod partikolar dawk li rabbu il ħnieze Uh, eh, u raġunijiet għal dan kollu huma inklużi fil-riżoluzzjoni eh, li qed niddiskutu dal-għodu dovutu koll għal prezzijiet għoljien ta' ċereali, il-Parlament Ewropew ma jistax joqgħod biddeħ fuq zaqqu u għalhekk hemm bżonn li liħdu azzjoni malar kemm jista' jkunu nużaw il-mekkaniżmi li għandna għad dispożizzjoni tagħna hawnhekk nilqa l-deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea li tal-lok eh, tpoġġi 2.8 miljun tunnellata ta' ċerejali eh, fuq is su imma dan mhux biżejjed hemm bżonn ta' li nagħmlu iktar fuq il-medda ta' żmien medja u twila biex niġġieldu kontra l spekulazzjoni eh, Sur Kummissarju, inti meta tkellimt, inti fokajt propju fuq dan Issa bżonn li nsibu soluzzjonijiet għal meda ta' żmien twila eh, bħala parti mid diskussjoni fuq il-pakk ġdida li se jibdew. Jina nixtieq il-Kummissjoni tieħu eh, tagħti każ ta' rakkomandazzjonijiet li hemm f'din ir-riżoluzzjoni eh, mill-gruppi politiċi b'mod partikolari tiegħi għaliex hemm bżonn li nieħdu azzjoni u nieħdu azzjoni malar kemm jista' jkun sur kummissarju. Sur Rizling għal minut ta' nofs. Äh, die Krise muss President, Kommissjoni. U ċar li jridu nsibbu soluzzjoni fil-rigward tal-kriżi, iżda dak li qed joffruna hija xi ħaġa li ma se nappoġġaw. Speċjalment meta niġu biex intejbu il-soja tal-GMO din mhix se solvinna il-problema ta' trobija tal-bejjem. Aħna rridu irridu ntejbu il-proteina tagħna tal-ħaxix u mhux tal- l-annimali. Għalek ħafna persuni edin ifittxu kompromess bejn il-gruppi kollha eh, biex jinkun miftuħ għall-importazzjoni tal-soja li modifikat ġenetikament, ħan irridu naraw x'tip ta' trobbija rridu fl-ħarm id-daħar u rridu nejnu l-bidiwa għazzar fl-istess ħin għandek eh, l-trobija industrijali qed isseħ mingħajr ma jkun hemm rispett għal benessri tal-annimali jew inkella għal agrikoltura nifissa. Uridu nagħmlu xi ħaġa dwarha jiena t nistaġeb dwar fatt illi l-budget għandu 450 miljun li qed jiġi allokat għal nuclear fusion u eh, għalek irid inkun naf illa li ġanet iseħħ. Grazzi. Signora De Brun, il- Is-spejjeż li qed jitilgħu qegħdin iwassal għal nuqqas ta' sostenibilità fil-industrija u l-prezzijiet qegħdin iżmarru għall u dan qed ikollu impatt negattiv fuq il-industrija diġà fraġli. Dan l-esperjenza tal-swieq globali tirrifletti ruħha fil-prezzijiet għolin ta' ċereali u tal-qamħirrum. rum aħna rridu issa nipproponu linja ta' politika illi jitnaqqas il-prezzijiet u nistabilixxu prezzijiet tal-alf. Jiena kuntenta li l kummissjoni qiegħda tħares l instrument ġdid rigward l-instabilità fil-prezzijiet fil-2012 u 2013 iżda aħna rridu issa il-miżuri xirqa. Jien nappoġġja dak li qal is-sur Kastro fuq il-meet and bow u d-regolament dan il-qasam irrid ehm, eh, dan ir-rigward. Il-Kummissjoni qiegħda xxekkilna hawnhekk. Għandek il-identifikazzjoni tal-naċ ehm, elettroniku U hija xi ħaġa li qed tixxekkilna il-ukoll il-proibizzjoni fuq il patrick Ages hija waħda b'tali mod illi qed tiġel il ħattijħor illi jkun jista' jipproduċi b'mod iktar irħis imma mbagħad oħrajn ma jeżawx ikun qed jipproduċu fuq livell iktar għoli. Għalhekk aħna ma nistgħux nikkonformu mar-regoli tagħkom. għandek il-taħdidi tal-Unjoni Ewropea l-kummerċ li u f'dan il-kas l-Unjoni Ewropea isa edha qed tiġi qed tiġi mifluġa hawnhekk. Grazzi tassew, hemm kriżi fil-dan is-settur tat-trobbija tal-annimali u ħafna raġunijiet għal dan. Waħda mir-raġunijiet hija l-kompetizzjoni inġusta. U jiena naqbel ma dawk illi qablu mal il-trattat u l ftajim ta' Mercosur. Jina nishtiq nitkellem dwar il prezzijiet li qed kol ma jmur, il-Kummissjoni ma met xejn dwarha. Waħda mir-raġunijiet għal dan huwa li it-naqis fil-intervenzjoni, il-phasing out, il-winding down tal-interventi. U dan it-tip ta' kummerċ ma jistax jisax fuq livell biss globali ma' wkoll fuq livell Ewropew u fi żewġ każijiet jinsab fidejn il-kumpaniji kbar. L-Unjoni Ewropea trid intervjeni f'dan ir-rigward u trid twaqqaf illi jkun hemm il-dinja ideali kompli għaddeja għal dawn il-kbar. Ovvjament, ispejjeż eh, irridu fl-ħamil ħar ċittadini Ewropej, Ewropew. U 2004-2005 permezz tal-intervenzjoni l-Unjoni Ewropea rnexxila tixtri profits sustanzjali. Dak iż-żmien il-prezzijiet kienu baxxi. Issa li kieku l-Unjoni Ewropea kien iċtrat prezz baxx, kieku qegħdin f'pożizzjoni aħjar illum il-ġurnata. Mhix kwistjoni bissa ta' prezzijiet imma biex ngħinu dawk li qegħdin jibatu l-iktar par Pakistan. Il-Kommissarju ċolos ħal inizjattiva biex eh, li wieħed għandu jpoġġa aħna rridu niġildu kontra l-volatilità globali tal-prezzijiet għalhekk l-Unjoni Ewropea trid l mekkaniżmu speċifiku fejn il-prezzijiet ta' ċereali li żdiedu l-alf huwa ukoll spara l-fuq eh, fil-prezz u dan qed ikollu impatt negattiv fuq eh, il-bdiewa. Din il-kriżi hija għaddejja għaliex il-mekkaniżmu ta' appoġġ ma jagħmlu sens. U l-bdiewa żar huma f'pożizzjoni żvantaġġata għal dawk li huma il ehm, il-distributuri per eżempju u e, dawk li bijaw il-laħam. Grazzi. President Kommissarju Aziz kollegi, jiena nixtieq mod partikolari nirringrazzja sur kassier amministrattiva u jiena nixtieq ngħid illi hemm problemi fejn hemm il-muntanji wkoll dawk iż-żoni. Mħafna żoni bil-muntanji. Fl-Unjoni Ewropea fejn huwa diffiċli wieħed irabbi l-bejjem. U dawn iż-żoni għandhom sfidi partikolari. U aħna qegħdin nirriskjaw li dawn dawn l-artijiet jiġu imwarba l-kollox u abbandonati dan ifisser illi il-pajsaċ imbidel un bat nitilfu il-biodiversità f'dan il-kas u dan għandu effett negativ bat fuq il-produzzjoni ta' eh, prodotti ġejn mill-ħalib għaliex din hija kwistjoni ekonomika importanti. Aħna irridu iktu konna CAP illi kolla tati attenzjoni għal eh, dan it-tip ta' trobija tal-animali fil-muntani u apparti jek aħna rridu nagħtu appoġġ dawn il bidiwa u rridu linje ta' politika li jisu il-prodotti ġejjin minn dawn iż-żoni aħna rridu tikketjar xida u adattat illi jisħaq fuq tip ta' prodotti speċifiċi li jiġu minn dawn iż-żoni. Grazzi, Sur Dorfman. Eh, ma, Signor Komissarju, eh, qed noqarbu lejn din il-bużziqa ta' komoditajiet u li hemm 16 eh, ta' zida u kienem trading kummerċa għaddej li nizel brata sparata u hemm ħafna spekulazzjoni għaddejja mingħajr kuntat mal-ekonomija regali ċifri mill-ikbar swiq ta' ċereali ta' huma umma umma eh, ta' barra minnaw. hawn. Hemm ħafna prezzijiet eh, għolin għal soja, għal amherrum u għal ċereali oħrajn. dan qed iwassal għal sitwazzjoni ta' barra minna li hija mhix aċċettabbli għaliex il-bdiwa u ċittadini mhux se jkunu jistgħu jilaħqu ma' dawn il-prezzijiet għalijin. jridu ntemmu dawn l-spekulazzjoni finanzjarja fuq li ikel tagħna x'e tagħmel kummissjoni f'dan ir-rigward. Is-Sur Dantan għal-minuta. Grazzi, Signora President, Sur Kommissarju, eżis kollegi xtinja sena ilu f'dan l-emiċiklu konna għedin nil-mentaw dwar situazzjoni fil-qasam tal-produzzjoni u l-lum settur tal-produzzjoni li sera ħjar mill-oħrajn li u għadak ta' ċereali għanna kollu kontenti b'dan imma ma dan kollu qed ikollu impatt negattiv ħafna fuq settur ieħor dak ta' trobbiet tal-annimali u dak li jridu nistaqsu l-lum huwa eh, illi l-dinja tal-bidja ma tistax b'xi mod eh, timponi Eh, fuq il-konsumatur il il-prezzijiet u l ispess li jridu jibatu. Imma il-mod kif jaħdmu s-swieq huwa ħafna iktar komplikat minn hekk kif wieħed jista' jispjega l-fatt li għal ħafna snin aħna għadna li pajjiżi tal-Amerika tisfen eh, kienu qegħdin ibaxxu l-prezzijiet u llum f'dan il-pajjiż eh, eh, f'dawn il-pajjiżi qed jerġgħu jiżdiedu prezzijiet aħna ma nistgħu nagħmlu xejn biex nagħmlu tajjeb u ngħinu lill produtturi tagħna għaliex iva l-ispejjeż żdiedu ma rridu ngħidu wkoll illi l-prezzijiet tal-produzzjoni mhumiex qegħdin jiżdiedu laqqas Eh, kif nistaw noqodu kwieti meta naraw dawn id-differenzi bejn il-pajjiżi tagħna iva responsabilità nazzjonali ma dumping bejn eh, li qed jagħmlu l-pajjiżi qiegħed ukoll jiddistabilizza suq u hemm bżonn illi l-Ewropa taħdem fuq dan, hemm bżonn li nsibu soluzzjonijiet dak li kabru ċerejali fl-Ewropa jafu eh, l-sitwazzjoni li qegħdin fiha ir-raħala u hemm bżonn li jidħlu f'politika kontrattwali sur kummissarju inti lest li tappoġġa din il-politika. Mr. Kelly. Kollegi komissarni, għawnek edin nitkelmu dwar it-tħul tal-bdiwa li għetiġu meqruda minn swi illi eh, mux qed jaħdmu sew ma jistgħux ilaħqu ma' xokkijiet kbar bħal f'kriżi. Issa waqtu illi eh, s-sistema tal-bdiewa tal-bidja kienet iktar qawwija u aħna il-gruppi kollha qegħdin jitolbu illi illi kunem aktar eh, flejs ġu dedikati għal wara 2013. Il-rsizzet mux ikunu kompetittivi u l-kondizjoniet qed imorru għallar. Il-produzzjoni ta' ċanga mux sustenibli hija problema meta naqblu għam importazzjoni ġejn minn barra. Rridu nagħtu l-bdiwa tagħna naċċan, sa dawn biss hekk irridu opportunità u in fatt illi mhux qegħdin nkunu suffiċenti eh, autosuffiċenti hija problema f'kull eh, f'kull qasam. U din hija problema fis-swieq ta' agrikoltura. Biex nejda ċara, il-setturi tal-laħam tagħna eh, għandhom bżonn illi jkun hemm intervenzjonijiet minnu fih, grazzi. Ma mela, dik kienet kaġġijaj, kienna, issa naslu kaġġijaj għanna talba kbira ferm u minħabba l-ħina lokatalina għaxi ħina tjafas għan hubis ħames kellima għabbażi ta' bilanċ politiku u nittama li jintom iżommu ma' l-ħina lokatalikom sabiex ikollu nistaw għot nisimgħu it-toġiba tal-komissarju għalek no l-ewel fuq il-lista is-sur Kalenowski. President grazie grazzi tassew. Di aħna ħadna lezzjoni eh, tajba din is-sena l-fatt li stokkiet tagħna ta' ċereali u ħaxix huma essenzjali għalina. U dawn għandhom jiġu msaħħa permezz ta' deċiżjonijiet politiċi mill-Unjoni Ewropea aħna rridu nħarsu lejn proteina differenti, sorsi ta' proteina differenti biex nsaħħu l-agrikoltura tagħna. Aħna rridu nsaħħu produzzjoni tal- eh, ċoħta raba li huma mimlin proteina, iżda aħna rridu kol naraw illi l-bidiwa tagħna għandhom aċċess għal alf. Għalhekk jina nappoġġa l-ideja illi nistabilixxu threshold minimu ta' tal-fazzola tas-soja GMO, li huwa GMO. Grazzi sur Arsenis. Grazzi. Rigward il-trabbija tal-annimali dinni, il-problema hija li hawn dawn il-kummerċanti nsejħu l tal-produzzjoni tal-GMOs. Mbatt għandek dan il lop ta' negozjati eh, li huma għaddejjin u mill-2008 il-produzzjoni ta' ċereali waslet għal kriżi kbira u din ġabet magħha fiskil tal-swieq u anki telf tax-xogħol għal bdiwa tagħna. Għalhekk irridu nipermettu li dawn kollha ikollhom aċċess għal eh, l-alf u jridu jkunu prodotti kwantità suffiċjenti biex ikun hemm eh, eh, trobbija tajba. Las esplotaciones il-raħala wkoll qegħdin jiffaċċaw il-kriżi u mbagħad iridu jissegwu l-iktar regoli ibsin fid-dinja ġifiri dawn huma svantagġati fil-kummerċ ma' pajjiżi terzi għalhekk fil-kap iridu natu garanziji u naraw illi kunnem finanzjament xieraq wara l-2013 sabiex nkunu nistaw inħarsu il-vjabilità tal-irtizet Ewropej. Hemm bżonn ukoll illi natu għajnuna lil dawk il-raħala u bdewa illi jużaw miżuri li huma sostenibbli u nejnu ukoll ir-reġuni l-iktar svantaġġati bżonn ukoll importazzjoni minn pajjiżi terzi jsiru eh, eh, ikunu jaqblu ma' standards Ewropej sabiex ma jkunx hemm kompetizzjoni zlejali. Fl-ħarnet nitlob li l-Kommissjoni biex tħares il-raħala u tiddefendi il-raħala Ewropej fil-fora kollha sabiex ma niperikolawx lexien tagħhom jekk aħna ma nadattawx dawn il-miżuri dan is-settur se jisparixxa fl-Ewropa u aħna konu dipendenti fuq l-importazzjoni minn pajjiżi terzi. Signora President, grazzi ħafna. Il-krizi fis settur tal-trabja tal-annimali fl-Europa laqtet l-Skozja u kollu. Hemm ħafna li aħna nistgħu nagħmlu nistgħu naqsu l peace regolatorju hija ħaġa tal-ġeni li aħna qegħdin nimponu tant burokrazija fuq il-produtturi Ewropej u l-kompetituri tagħna barra mill-Unjoni Ewropea eh, eh, eh, nħalluhom jagħmlu li jridu nimportaw kwantitajiet kbar ta' prodotti tal-ikel illi ma jirrispettaw ebda mill-standards illi nħarsu għawnek fl-Europa li kiku kena namlu għek fl-Europa eh, nispeċaw ħazin ħafna u eh, il-prezzijiet illi li il-raħala jiksbu għal-bejjem taħħal obla taħħom eh, mumiex mumiex għedin jirriflettu il realtà il-raħala tagħna qegħdin ibatu ħafna u rridu nagħmlu xi ħaġa. Grazzi, Signora President, Kommissarju, l-ola fil-prezzijiet ta' ċerejali għaxa ħaġa li tkompli eh, tħarrax il-krizi li qed tolqod dan is-settur. Eh, memx tħul bizzejiet għall-irtizet iż-żar u medji anzi anzi komplu Eh, ħarxu il-problema tal-volatilità tal-prezzijiet, hemm bżonn li nieħdu azzjoni kontra l-ispekulazzjoni fuq il-prodotti tal-ikel. Kull miżura illi aħna naddottaw tkun illimitata jekk aħna ma niprojbixxux il-prodotti li waslu għal din l-ispekulazzjoni, il-prodotti derivati ġifiri. Hemm bżonn illi darba għal dejjem il-produzzjoni tal-ikel tkun soġġetta għal dak li qed jiġri fis-suq sabiex ma jkunx hemm volatilità fil-prezzijiet. Dan ifisser illi eh, għalmenu ir-raħala iż-żar ikunu jistgħu jaqlaw lajxin tagħhom. Il-Kummissarju. Signora President, jena ħadgost nara kemm interessat il-Parlament Ewropew f'dan is-settur, settur essenzjali mhux biss għassu imma ukoll għal bilanċu tal-territorji tagħna, jiġifieri trobbija tal-annimali. Għal ħafna mistoqsijiet u problemi illi issemmew it-tweġibiet se jkunu jinsabu fil-proposta illi l-Kummissjoni se toħroġ biha dal-waqt tal-ġejjeni tal-PAK dawn huna proposti illi aħna se jkollna l-opportunità li nitkellmu dwarhom hawnhekk fil-Parlament mhux iktar tard mill-ġimgħa d-dieħla. Għamek aħna se nitkellmu wkoll il-kwestjoni ta' eh, bilanċ bejn eh, l-appoċ li nataw is-setturi differenti, it-trobbija tal-annimali, appoċ eh, lil żoni iktar speċifiċi u li huma iktar svantaġġati. Se nitkellmu wkoll dwar il-mekkaniżmu biex nwaqfu il-volatilità fit-tħul madana kollu Kien hemm mistoqsijiet eh, xirqa ħafna illi saru jiena nixtieq inwieġeb għalihom. Il-problema tal-prezz taċ ċereali u tal-istokkijiet ta' intervent huwa veru li għandna iktar stokkijiet ta' intervent mill-li kena fl-modi imma dan huwa għaliex bħalissa il prezzijiet huma ola u interventi fuq is-suq u issa mhumiex ġustifikati jekk il-prezzijiet huma għoljin jiena naħseb li rridu naħsbu dwar mekanizmi oħrajn u jekk l-istok jistgħu jintużaw irridu naħsbu dwar stokkijiet oħrajn u mhux stokkijiet ta' intervent fuq is-suq. Forsi din hija xi ħaġa li aħna rridu nindirizzawha fuq livell iktar wiesa minn l-Unjoni Ewropea biss peress illi il-suq huwa ħafna iktar miftuħ illum milli kien fl-immodi. u e, billi hemm parti tal-budget tal-2010 illi ma ntużax illi aħna ma nix mezzi biex nintervjenu fl-agrikoltura dan il-supplement illi qed jingħata mhux se jittieħed mill jew li tnaqqas mill-pak imma huma flus illi kienu għadhom hemmhekk ma kinux intużaw għalix ma kienx hemm bżonnhom. Imma anki b'dan it-trasferiment nista' ngħidilkom illi għandna flus biżejjed biex napplikaw il-miżuri illi hemm bżonn. Jina nixtieq nikkonkludi billi ngħid illi l-kwistjoni tal-volatilità tal-prezzijiet u eh, l-effett tal-ispekulazzjoni fuq is-suq li u li dan għandu eh, l-effett li għandu fuq il-prezzijiet bħal eh, prodotti derivati u fuq il-materja prima jiena qed nitkellem mal-Kummissarju Barnier u l-Kummissjoni se toħroġ bi proposti u dwar il-katina tal-provista tal-ikel mill-ġimma diħla aħna se jkonna l-ewwel laqa tal-grupp tal-livelloli se tiddiskuti din il-kwistjoni flimkien mal-Kummissarju Tajani. Grazzi ħafna sej eh, aħna se niddiskutu iktar fid-dettall dan is-suġġett meta l komissjoni toħarġ bil-proposta tagħha f'qasir żmien. I have received four motions for resolution to wind up this debate. Anna, Nistaw nejdu illi dan id-dibattitu għamalu u l-votazzjoni għassir għada. The sitting is suspended for a few moments. Mela, se nista' spendu seduta l-ftit minuti biss.